adatta għal qafas eh, legali għas sorveljanza tas-suq. Grazzi għal darbohra di riżoluzzjoni ferm importanti. Grazzi ħafna, sinjera Kommissarju. Dan il-kontributi għala id-dibattitu tagħna l-votazzjoni fuq din il-proposta riżoluzzjoni ser isir għada f'nofsinhar. Issa naddu għal punt li jmiss fuq l agenda tagħna. U Bħala rapporter għanna sinjura oħra, sinjura Hivaldi, u dan huwa rapport dwar l-influenza tal-H1N1 jekk jroġbok is-sinjura Rivazi. Grazzi ħafna, Sur President. Jina nixtieq infakkarkom li din l-influenza tal-H1N1 fil-2009 kienet fl-aħbarijiet li ħin kollu. Ġifiri, kien il-25 ta' marzu tal-2009 l-ewwel darba li rajna għaddan il-virus mbagħad fil-11 ta' Ġunju tal-istess sena il-WHO kienet qalet li din kienet l-epidemija. Rajna li kien hemm affarijiet li saru fl-Ewropa, kampanji tal-titqib li kienu jqumu ħafna flus imma il-virus kien skont ilħu f'Mejju qalet li kien mod, virus moderat. Din sal-axħar ta' april tal-2010 din l-H1N1 kienet qatlet xi 2900 persuna. Ġifiri konna qed naħsbu li se jkunu ċifri komparabbli għal kull sena. L-ispejjeż 1.3 biljuni fil-Renju Unit u xi 700 eh, euros fil-Franza. Eh, Għalek l-amministrazzjoni ta' din ta' ta' dan il, ta' din l-epidemija kien rajna li intnefqu ħafna iktar flus kien ma kienx hemm proporzjon ta' kif intnefqu l-flus għal gravità aħna eh, ħriġna b'rapport kostruttiv li jixtieq jerġa' jara li ċittadini Ewropej jerġgħu jibdew jafdaw l-istituzzjoni eh, tas-sanità. Dan jitkellem dwar tliet punti importanti l-kooperazzjoni, trasparenza u l-indipendenza. L-ewwel net fuq il-livell ta' kooperazzjoni nixtiequ ninsistu fuq il-koerenza, l-effiċjenza, l-awtonomija u l-flessibilità il-pjanijiet tal ġejjini hemm bżonn ikunu iktar koerenti, iktar effiċjenti u jirrendu iktar autonomi u flessibbli s-sistemi ta' dawn ta' dan il-programmi ta' titqib bekk ikunu flessibbli u jekk inkunu hekk ikun hemm ħafna tfaddil ta' flus. Madana kollu rridu naraw x'inhuwa ir-rwol ta' minu responsabbli tal-amministrazzjoni meta jkun hemm xi ta' dan it-tip fil il qasam tal-saħħa bħala eh, pandemija irridu wkoll niddefinixxu naraw eżattament x'inhi anki jiġifieri fuq eh, il-livell ta' ġeografija, ġifieri WHO bekk ħadmet il-vaċċin u kol irridu naraw li min jiproduċi irridu kun u kol ċert tal-efficienza tal-prodott li produċu. Ma rridux li l-istati umbat ikunu responsabli tal-effetti li eh, tawara ta' xi ta' din it-tip ta' medicina. Memx bizzejiet informazzjoni xjentifika dwar il-vaċċin. il, il vaċċin u bekk irid ikun hemm eh, din l-informazzjoni li tkun indipendenti minn dak li jgħidu min qed jipproduċija, l-kumpaniji li jagħmlu il-mediċini. Naraw eżattament li jkun hemm l-istudji kollha dwar din il-mediċina u l-esperti li eh, jamlu l-evalwazzjoni jem bżon jamlu rapporti pubbliċi jina jdispjaċini u għax jina kiku kont nishtiq li dan kollu jiġi kontrollat mill-aġenziji li ikunu kol jirrekrutjaw l-esperti ma marna xelix. Xtaqt nitkellem fuq il-narko eh, plepsija. Kienem tfal li specialment fil- fil-pajizi tan nord li meta ħadu il-vaċin mill-GSK, mill-kumpanija GSK, kellhom da tip ta' effetti mhux mixtieqa. Ġifiri, jista' jkun li min ikun qed jipproduċi l-mediċina qas ikun jaf eżattament se jkunu l-effetti sekundarji tal-mediċina Mhix l-Aġenzija eh, Ewropea tal-Mediċini li forsi tistibqa' tistenna qabel tgħid li għandux jintuża jew le l-vaċċin. Il-Finlandja ħadet pożizzjoni u rridu naqblu miegħu ġifieri il-prekawzjonijiet li nieħdu għandu jkun għal benefiċċju ta' min qed eh, eh, jieħu l-vaċċin u mhux min qed jipproduċi l-mediċina. Grazzi. Grazzi għandna għaxar kollegi li jixtiequ jitkellmu ma nafx kif ser nitrattaw din is-sitwazzjoni kolli ngħid li ser kollin waqafkom meta taqbżu l-minuta tagħkom. Dawn huma regoli Ser naddu għal Sinjura Delvo. Grazzi ħafna, Sur President. Aħna fl-Europa l-estin il-qawal għal pandemija, iva imma dak li rajna l-esperienza tal-H1N1 u rina li kull stat membru ħaddem għalih. Ma tantx kien hemm koerenza jew solidarjetà, kulħadd jaħdem għal rasu. Jiena bħala shadow rapporter jiena naħseb li dan affarijiet nsemmuhom u ridna mmorru li lin hemm bżonn nkunu konkreti, kostruttivi għaċ-ċittadini tagħna għax ovvjament ċittadini rajna li ma tantx għadhom jafdaw l-awtoritajiet tas-sanità. Signora sinjura Rivazi eh, tkellmet fuq eh, aspetti importanti ġifiri ta' kif ikonna koordinament u kooperazzjoni bejn l-istati membri bejn l-istituzzjoni tas-saħħa naraw biex nikjerifikaw ir-rwol ta' min jiddeċidi fuq ir-riskju tal-mediċini u naraw eżattament kif ikunu qegħdin jiedu azzjoni li l-istati membri ġifri, il-rapport u għed tajjeb nifirħila s-sinjura, imma ovvjament hemm bżon li ma jibqax biss rapport u ma nagħmlu xej fuq u naraw li min għandu kompetenza f'dan il-qasam jieħu jerfa' responsabilta. Din hija responsabilta li għandan jihdu ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi, naddu għassur sur Tabadi. Grazzi. Fl-2009 aħna kellna din l-influenza u kien hemm xi stati membri tal-Unjoni Ewropea li kienu l-iktar preparati fid-dinja għal din l-influenza żdajna naqbel ma' kelliema oħrajn li ma kien hemm l-ebda qbil bejn l-istati membri tal-Unjoni Ewropea li kien hemm politiċi differenti f'ċertu gvernijiet ta' pajjiżi ex soċjalisti trattaw din kwistjoni tajjeb ħafna għal kem kienem xinu qbil internament, kienem xie gvernijiet oħrajn li mbagħad m'għamlu xejn dwar l-H1N1, dan mhux tajjeb irridu naħdmu flimkien f'dawn il-kwistjonijiet naqbel ma' rapporter li rridu nixtru dawn il-vaċċini flimkien bħala grupp, rridu nassiguraw li kunem skambju tajjeb ta' informazzjoni u data ma' rridux nisalmu biss dwar kif qed tiġi ehm, kif qed tinfirex l influenzas daw kol dwar riski ta' mortalità għal futur Grazzi. Grazzi nadu sur għas-Sinjora eh, Jana Kudakis. Grazzi. Ta' kull sena grupp ta' MPs fostom jena niltaqgħu fi Brussell biex nagħmlu xi ħaġa dwar l-H1N1 Matul dawn il-laqat jena rajt li l-għanijiet tana kienu l-istess iżda kellna approċ differenti rapport għal un initiative kien opportunità għal parlament biex nieħdu azzjoni tajba f'każ ta' epidemija. Jiena nemmen li din però l-opportunità intilfet. Hemm ħafna punti f'dan ir-rapport li huma importanti u ta' valur hemm ċertu affarijiet li mhumiex viabli u r-rapport jista' jwassal però għal nuqqas ta' sigurtà. Dak li għandna bżonn huwa li nitalmu mill-passat u jkollna approċċ bbażat fuq dak li nkunu tallimna. Però dak li għandna dak li għandna f'dan ir-rapport huwa biss li qegħdin noqogħdu nwaħlu f'xuxin fuq x'ġara ħażin. Dan ir-rapport kien iktar wieħed politiku milli wieħed uh, prattiku. Grazzi, nadu Signora Figueiredo. Mhix edaw, allura ngħaddu s-Sur Ferreira. Grazzi, President. Fost il-talim li nistaw nitalmu minn din is-sitwazzjoni u l motta ta' kif nitrattaw il-firxa tal-H1N1 eh, hija l-importanza tas sigurtà pubblika u li nestendu wkoll il- kura tas saħħa pubblika f'bosta oqsma bħal pereżempju nassessjaw eh, il-mediċina li tista' tiġi ntużata f'każijiet ta' epidemiji. Irridu konna wkoll evalwazzjoni xjentifika tas-settur farmaceutiku fuq il- eh, cost benefit analysis ta' medicina antivirali li dawn joħorġu biha li jippreżentaw fis-suq ukoll irid ikun hemm ah, maniġjar u antiċipazzjoni ta' dawn ir-riskju, ir-riski fil-qasam tal-medicina pubblika ġidu ukoll insaħħu l-kooperazzjoni fost għazz ah, ta' servizzi nazzjonali fost ukoll il-korpi reġjonali u internazzjonali wkoll. Grazzi. Nadu għas-Sur Paska. President, kollegi, f'April tal-2009 il-Messiku qal li kien hemm l-ewwel każ ta' swine flu uh, fuq in-nies u mbagħad xarejn wara kien hemm ukoll tħabbir ta' epidemija tal-influenza u dan ħareġ mid-WHO, il-WHO u il-prevenzjoni tal-mart pruvaw jaħdmu fuq din is-sitwazzjoni u bosta pajjiżi wkoll pruvaw jelbu li xuxin fuq kemm ħajjixtru um, mediċina biex isolvu din il-problema. il repubblika Slovakka xtrat iktar minn biljun vaċċin. Iżda mbagħad meta iċ-Chief Hygienic Officer tal-Slovakkja qal lin-nies biex dawn eh, jieħdu l-injezzjoni ħadd ma emmen f'dak li kienet jgħid Kulħadd kien jaf dak iż-żmien li l-virus tal-H1N1 ma kienx daqshekk gravi daqskemm kien jidher fil-bidu u l-WHO u l-ECDC kienu qed jagħmlu xejn fuq din is-sitwazzjoni ma qalu xejn, kienu sikta ħafna u ma tawx rakkomandazzjonijiet addizzjonali dwar din il-kwistjoni. Grazzi, Signor Zabowska. Grazzi. President, nishti nirringrazzja lis sinjura Rivazi għal rapport saħħa hija semmiet e, e, sistemi ta' saħħa mhux Ewropej iżda wkoll globali. Imma ta' miżuri li għandhom jittieħdu biex nassiguraw li s-sitwazzjoni tal-2009 u l-2010 ma terġax tirrepeti ruha. Meta l-epidemija kienet imħabra kien hemm qisu skandlu. Ħafna stati membri fostom l-Slovakkja nefqu miljuni ta' euro biex jipproteġu l-ċittadini tagħhom għal teddida li laqas biss kienet teżisti. Irridu naraw min ibbenefika minn dan u min hu responsabbli għal dan ir-riżultat. Dak li mhix qed nifhem f'dan ir-rapport huwa Punt wieħed proposta biex nintroduċu element ta' responsabilità personali għaliex irid ikun hemm responsabilità personali li għalkemm mhix gravi t tinfirex fost in-nies iktar brata maġla mill-influenza n-nifissa grazzi. L-Onorevoli Veslund. Grazzi ħafna, Sur President. Nasab il-kol naqblu Meta ngħidu li dawn ir-rakkomandazzjonijiet li għajna ħafna stati membri ħolqu ħafna konfużjoni fil-Kumitat tal-Ambjent li wkoll jindirizza kwistjonijiet li għandhom xaqsu ma' saħħa pubblika kellna żjara mill-Ministru Żvediż l-Svezja kellha Presidenza dak iż-żmien u suppost kellhom jindirizzaw is-sitwazzjoni fl-istess jum iltqajna wkoll mal-President tal-Aġenzija Ewropea għall-Epidemiji. U għall affarijiet kompletament differenti. Naħa għaltinna għanna bżon nkomplu bit-tilqim u għaltinna le mħloqna konfuzjoni siħa u dan li għed tajtu rapporter u U kif Iprovajna eh, nsolvu l-problema kif eh, indirizzajna situazzjoni b'mod prattiku f'pajjiżi kien hemm ħafna kien hemm talba qawwija għal tilqim kellek ċentri tas saħħa li fetħu il bibinu ma kellhomx eh, il-vaċċin oħrajn li ma sadawx laħqu eh, mal-domanda. Grazie ħafna. L-Onorevoli Rojtova. Signora Rojtova, tienu usted la palabra. Dziękuję, panie przedsedo. Dnes můžeme tak zwane... ħafna, sur president. L-lum wara l-battalja nistaw naraw li il-biljoni ta' euro li investejna kontra l-H1N1 kienu eccessivi. Eh, Nasab għala deċizjoni kien interessati ħafna naraw il-kas tal-Polonja li ma ċediċ dim il-pressjoni u rajna li rata ta' mortalità ma kienieċ ola mill-pajizi fejn eh, inata il-vaċċin. Xaqt nirringrazzja li rapportera dar rapport naħseb li l-Organizzazzjoni Internazzjonali u l-Istati Membri se jitalmu minn dan ir-rapport. Dan ifisser illi għandhom jivvalutaw riski għas-sanħa marbuta ma' dat il-qim għandhom jikkonsidraw l-ewwel qabel kollox ċittadini Ewropej. Bella. Onorevole Estrela. Muito obrigada, Sr. Presidente. Já aqui foram referidas dúvidas. Grazie ħafna. Ġa tkellimna dwar id-dubi li għandhom xjaqsmu ma' tilqima kontra l-H1N1 hija loġika li ċittadini għandhom ċertu dubji u li għandhom ukoll ċertu biżat għaliex fil-2009 kellna kampanja informattiva fl-Istati membri kollha u intef u somom gbar għat il im il-WHO għalet il-kienet pandemija kbira man bat fl-ħar mill-ħar l-affarijiet imbidlu kompletament. Fil-2010 fil-fatt ma tkellimniex aktar dwar din influenza H1N1, sparixxa kollox, għal naqstant. Hija ħaġa ovvja li ċittadini jistaqsu mistoqsijiet u jgħidulna kellna allarmizmu kbir fil-bidu jew inkella ehm, spiċċajna ma minna xejn fis-sena 2010, grazzi. l kadem baħ li tkun l-aħħar kelli ma f'dan ir-round. President, Grazie ħafna, Sur President, Signor Kommissarju, naħseb illi għanna nħossuna xurtijat illum għaliex l-affarijiet ma marrux. Tant ħażin das kemm sibna, sibna l-ħajmutu ħafna nies u kull personalizm u tija traġedja, pero l-affarijiet ma kienux daqshekk żina. Xtaqt nirringrazzja l-kellima li tkellmu qabli, anka l-kellima li tkellmet qabli eh, U rrid bitċarx kienet il-situazzjoni fl-Unjoni Ewropea għandna stati membri differenti, sistemi differenti ta' kura, strutturi differenti, u s-saħħa hija ħaġa ta' kompetenza nazzjonali meta jkollok pandemija u hemm bżonn nikkoperaw però fuq livell Ewropew ukoll rajna fil-prattika hawnhekk illi għatem ħafna x'nitalmu Unħu għost nisma l-lum tkellimna dwar din il kwestjoni rridu nizguraw illi konna fiduċa mill-ġdid fost iċ-ċittadini tagħna din hija ħaġa importanti ħafna u l-mod kif nitrattaw din l-influenza, l-mod kif imxejna wera illi maħniċ nagħmlu tajb iżejt u bżonn intejbu il-prestazzjoni tagħna fil ġejjini Grazzi ħafna narqu diskussjoni issa permezz tal isqarrija ta' konklużjoni mill-Kummissarju Damanaki. Grazie ħafna sur President, xaq nirringrazzja li Sinjura Rivazi għal rapport Dan il-rapport huwa kontribut importanti għall isforzi tagħna sabiex nitalmu mill-pandemija tal-2009. Jiena naqbel magħkom illi hemm ħafna x'nitalmu minn il-pandemija u hemm bżonn nagħmlu reviżjoni tal-rispons tagħna sabiex niżguraw il-protezzjoni ta' ċittadini Ewropej kontra teddit ta' din ix-xorta rridu n-saxħu li pjanar tagħna sabiex u jkun hemm ukoll kooperazzjoni transkonfinali fuq kwistjoni ta' saħħa l-Unjoni Ewropea ġa kienet waqfet kampaċitajiet indipendenti biex jirrispondu għal pandemiji u fil-riċerka biss il komissjoni Ewropea iffinanzjat aktar minn 50 proġett fuq l-influenza mis-sena l-fej investiment ta' 150 miljun euro. L-Aġenziji tagħna, iċ-Ċentru Ewropew Kontroll tal-Mart u l-Aġenzija għal Mediċina fl-Ewropa provdew pariri xjentifiċi waqt il-pandemija sabiex jappoġġaw l-Unjoni u l-Istati Membri. Barra minn hekk il-servizz tal-Kummissjoni appoġġaw b'mod attiv l-Istati Membri fl-immaniġjar ta' tettida grazzi għal Komitat tas Sigurta Ewropew. Madana kollu jkolli nistqar illi flimkien ma' rapport tal-Parlament Ewropew sar ħafna valutazzjonijiet illi identifikaw noqqasijiet serji u sfidi rridu nindirizzaw li għandhom jiġu indirizzati ma' kemm jista' jkun. Dawn inkludu il-tilqim u koordinazzjoni fil-strateġija dwar it-tilqim aktar flessibilità fil-pjanijiet preparatorju tagħna u komunikazzjoni aħjar mal-pubbliku. Il-Kummissjoni, bl-appoġġ tal-Aġenziji Xjentifiċi u flimkien mal-Istati Membri, għaliex fl l-aħħar din hija kwistjoni ta' kompetenza maqsum l-Istati Membri, għandhom nimpensa biex jimxu l-qoddim dil kwistjoni dawn l-isfidi se jkunu indirizzati minna ta' żewġ inizjattivi l-ewwel Il-Kommissjoni ser tippreżenta inizjattiva dwar is-sigurtà qabel l-aħħar ta' din is-sena illi saħħaħ il-kapiċlajt ta' koordinament tagħna. U wkoll il kummissjoni se tibda mekanizmu ta' programment konġunt tal tilqim f'pandemiji u mediċina antivirali għal dawk il-stati membri li jixtiequ jissieħbu dan is-saħħaħ solidarjetà fiħda l-Unjoni Ewropea billi jiżgura livell minimu ta' ċess għal tilqim u dan ukoll jissaxħax il-poter tagħna ta' xirita biex niksbu eh, termini ta' kontrat taħjar il-Kommissjoni tilqa l-appoġġ espress mill-rapporter għall-inizjattiva bħal din. Il-Kommissjoni wkoll tippjana li tiffinanzja riċerka addizzjonali li tindirizza aġġir u anka strateġiji ta' komunikazzjoni sabiex intejbu il- prokurament tal ma għal dak nisam trasparenza u kwistjoniet li tqajmu f'dan id-dibattitu aħna nikkonsidraw dawn il-punti pala punti importanti ħafna u jiena tassew naħseb li hemm bżonn naġixxu minnu fih il-Kommissjoni u l-Aġenziji rilevanti se jaħdmu flimkien sabiex jtejbu il-proċeduri tagħna u dikjerazzjoni tagħna ta' interess kif ukoll eh, potenzjal għal konflitt ta' interess. Naħseb li għanna nkomplu niġbdu l-istess ħabel sabiex naslu għall-antana li l-insguraw li nkunu preparati aħjar sabiex nipproteġu l-ċittadini tagħna kontra teddidiet għas-saħħa ta' ċittadini tagħna. Grazzi ħafna bl-intervenzjoni tal-Sinjura Damanaki wasanna fit tmim dan id-dibattitu ser nivvotaw fuq dan il-punt namluħ għada f'nofsinhar. Naddu sar punt li jmiss.